Right. Good afternoon. We're in off-scenario tajna, signori. Ser nibdew bil-laqa tagħna. Il-punt li għanna fuq l agenda l-mer nofsinhar huwa l-iskambju ta' informazzjoni ma' l-Komissarju Kovac. Nilqa' il-Komissarju Din f'dan il-kumitat nista' ngħidilkom li huwa kien l-ewwel kummissarju li kuntatjani biex jgħidli dwar l-affarijiet li kienu pendenti u li kellna niddiskutu, nirringrazzja għal daqshekk Jena ser nispiegalkom xiftit il-proċedura għaliex xqalu li li xi ċinies ma jifmux eżat kif għandhom jiġbdu li l-attenzjoni jek jġobkom. Jew eh, għamlu li sinjal, jew ollu il-karta kom biex nipoġukom fuq il-lista. Mbagħad wara li jitkellem il-Kummissarju aħna ser naddu għal domandi u għal daqstant jiena ser nieħu l-ewwel kelliem minn kull grupp li ser ikun jew il-koordinatur jew inkella min eh, qiegħed fuq il-lista tiegħi. U mbagħad wara dan eh, ser naddu għal għaj, ġifieri kemm tagħmlu li sinjal, ġifieri mhux ser ikonna format riġidu daqshekk bħal meta jkollna diskussjonijiet ma' sur trixej. xej din dan huwa l-proċess li ser ser nieħdu, dan il-proċess li konna bżej konna kummissarju magħna. għal stanx issa ser nadi il-kelma li l-kummissarju biex jindirizzana fuq dak li tixtieq dejdenna sul kummissarju Signori, Qabel ma natikom il-briefing fuq il-kwistjonijiet li għanna fuq l-agenda tagħna, Ippermettu li li namel xi rimarki fuq il-referendum tal-Irlanda għaliex naħseb li miljoni fl-Europa u mijiet ta' miljoni fl-Europa ma kuntenta ħafna b'dak li li ġara li finalment l-elettorat Irlandiż qal iva għat-trattat tal-Lisbona b'maġġoranza kbira ta' żewġ terzi. Jiena nemmen li deċiżjoni tal-elettorat Irlandiż edha tippromovi r-ratifikazzjoni ta' trattat għalkemm naf li għatem żewġ pajjiżi li għadhom pendenti fil-rigward ta' ratifikazzjoni il-Polonja u r-Repubblika Ċeka Pero issa qed nispera li żewġ presidenti ser jiffirmaw eh, ir-rettifika ta' Trattat ta' Lisbona u dan u jagħmlu dan malajr kemm jista' jkun. Jekk it-Trattat ta' Lisbona jidħol fis-seħ, ċertament dan ser iwassal għal iktar trasparenza, iktar demokrazija u funzjonament iktar effettiv tal-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea għal daqstan ser ikun fl-interess ta' madwar 500 miljun ċittadin Ewropew. Jena nixtieq naqsam ma'kom eh, il-satisfazzjon u l-idea li għandi fil rigward tal-vot tal-referendum, votazzjoni tal-referendum fl-Irlanda. Jiena wasalt fit-tmim tal-mandat tiegħi bħala kummissarju u ser nagħtikom aġġornamenti dwar l-aħħar proposti fir-rigward tal-politika tat-taxxa minn ħadha l-Kummissjoni. Jiena nixtieq eh, naqsam magħkom il-filosofija tiegħi fir tal-rwol tal-politika tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea. Fil-ferma tiegħi, ir-rwol tal-politika tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea hija li tippromovi l-funzjonament eh, tajjeb tas-suq intern li uh, huwa wieħed mill-aħjar uh, għodda li għanna u kol biex nipromovu l-implementazzjoni tal-istrateġiji ċentrali tal-Unjoni Ewropea u kol il- uh, il-funzjonament tajja fi ta' kompetitivita' ikbar, iktar tkabbir, appoċ għal politika tal-impjiegi biex ikonna iktar xogħlijiet u xolijiet aħjar u issa waqt din il-kriżi biex nżommu il-xogħlijiet li għandna nassikuraw sigurtà tal-provvista tal-enerġija permezz ta' żieda fl-effiċenza tal-enerġija u wkoll biex eh, naqsu kemm jista' jkun il-bidla fil-klima. Dawn huma fost l-iktar għanijiet eh, strateġiċi importanti li għanna u li qed tippromovi l-politika ta' taxxa. Nixtieq nsemmi xi ħaġa li tappartjeni għal passat fil rigward ta' proċedura din hija il-ħruġ tal tat-taxxa tal-vat imnaqsa. Kienu dibattiti għal żmien twil għal madwar 10 snin la koffin laħa ftejim dwar l-applikazzjoni estiża tal- eh, rati mnaqsa tal-vat fuq ċertu eh, negozji bħal per eżempju ristoranti, hairdressers, eh, restaurazzjoni ta', ta djar privati, etc. Issa fi rigward ta' dawn is-servizzi jiena nista' ngħid li l-applikazzjoni permanenti jew estiża tal eh, rati tal-VIT naqsa ser jgħinu eluf ta' kumpaniji fl-Ewropa fl kumpaniji żgħar u wkoll se salvaw ħafna xogħlijiet. Daqstant din kienet ħaġa ferm importanti u nemmen li l-Parlament Ewropew mod partikolari il-Komitat ta' li kon kien importanti ħafna fi teħta din id-deċiżjoni. Jiena kont ukoll kontent ħafna li anka il-summit tal-kapiet ta' statu ta' gvern fil-konklużjonijiet tagħhom stiednu li l-Konsil tal-Ekofin biex janalizzaw din il-problema minħabba li kienu jafu li di kella importanza, importanza kbira biex jisibu soluzzjoni sal-laħar ta' marzu fil-Konsil tal-Ekofin. U fil-fat ġaraja, għax flasha ta' marzu eh, id-deċizjoni ttieħdet b'vot unanimu bħalma tafu f'kwistjonijiet ta' taxxa fil-Kunsill hemm bżonn ta' votazzjoni unanima. Jiena nixtieq nitkellem dwar ir-rwol speċifiku tal-politika tat taxxa tal-Unjoni Ewropea li dal-aħħar kisbet momentum addizzjonali f'dan iż-żmien ta' kriżi biex bot partikolari tiġġielet il-frodi tat taxxa, l evażjoni tat taxxa, u dawn jirriżultaw f'madwar 200 u 250 biljun euro kull sena li huma darbtejn iktar mill-budget annwali tal-Unjoni Ewropea u ħames darbit iktar minn dak li eh, nonfqu fuq il-politika agrikola, eh, politika strutturali. Dan huwa ammont kbir ta' flus fil ferma tijaj li minħabba din il-krizi għanna natu importanza kbira fil-ġieda kontra e, il-frodi ta' taxxa u l-evazjoni ta' taxxa. F'dawn l-aħħar sentejn tal-mandat tiegħi dan il-punt kien fuq id-dimnet tal-aġenda tal-Kummissjoni u anke fuq l-aġenda personali tiegħi Issa nixtieq ngħid kelmtejn dwar eh, governanza tajba fir-rigward ta' taxxa għabbażi tal-proposta ta' eh, servizz tiegħi it-taksud eh, ftit zminilu l-Ministri tal-Ekofin għalu f'komunikat li hemm bżonn ta' importanza ta' governanza tajba f'kwistjonijiet ta' taxxa u rridu jkommettu ruhom biex jiġġieldu l-frodi taxxa u l-evażjoni ta' taxxa. Dan il-komunikat għandu aspetti interni u esterni l-aspetti interni huma l insaħħu l-governanza tajba b'mod partikolari fil-qasam ta' taxxa fiħdan l-Unjoni Ewropea għaliex dan ser jipprovdi bażi politika u morali biex ikonna governanza tajba fil-rigward ta' kwistjonijiet ta' taxxa anka mal-imsieħba tagħna barra mill-komunità għaliex hekk ma jkollniex hekk mhux ħajkonna argumenti kredibbli biex nitolbu iktar mingħand l-imsieħba tagħna milli mingħand il-bebri tagħna stess. Il-Kommissjoni proponiet emendi f'dan il-qafas għal tliet eh, il-partijiet tal-leġiżlazzjoni huma importanti, is-Savings Directive, eh, direttiva bejn l-Istati membri u wkoll direttiva fuq l-assistenza reċiproka. Issa fir rigward tal-emenda ta' Saving Taxation Directive, dawn għandhom jiffinalizzaw loopholes li hemm fid direttiva u wkoll naqsu l-evażjoni tat taxxa u distorzjoni tal tassu u fl-istess ħin naqsu kemm jista' jkun il pisa amministrattiv fuq il-paying agents. Grazzi għal Parlament Ewropew u b'mod partikolari għal Kumitat tal-Ekon għall appoġġ li ċtaqt nuri għaliex dan ukoll kien ferm importanti. Issa fl-aħħar dan wasalant l-Ekofin u l-Ekofin edha qed jgħid li jridu jkomplu bid-diskussjonijiet tagħhom fir-rigward tal-proposta u jilħu eh, ftehim bilanċjat waqt il-Presidenza Svediża. Jiena nixtieq insemmi b'mod partikolari żewġ amendi L-ewwel l-estensjoni ta' saving ta' direttiva ta' saving taxation fir rigward ta' prodotti finanzjari li huma bewieħed u ieħor ugwali għal depositi tal-bank tal bħal capital guarantee investments u assikurazzjonijiet tal-ħajja. Tal Għaliex dawn huma modi ta' kif Eh, eh, id-direttiva bħalissa ma tkoprix dawn iż-żewġ eh, istrumenti finanzjarji. Emenda oħra importanti hija li nestendu regolamentazzjoni għal ċertu strutturi oħrajn bħal pereżempju il-funds u l-foundations għaliex dawn ukoll huma intużati biex jevadu ir-regolamentazzjoni tas Savings Directive. Kien hemm ukoll xi żviluppi pożittivi li xtaqt ninformakom dwarhom. L-ewwel u għadwar l-implikazzjoni ta' Saving Taxation Directive il-Belġu id-deċidiet li tibdel minn withholding tax għal skambju ta' informazzjoni automatika sa mill-ewwel ta' jannar tas-sena d-dieħla. Din hija bidla ferm importanti fil-politika tal-Belġu. It-tieni punt, wieħed mill-10 territorji dipendenti u assoċjati li appartienu għal parti għal Unit u għall olanda u ma parti mill-arranġament, iġifiri l of Man, iddikjaraw li ser japplikaw Automatic Information Exchange sa mill-ewel ta' Lulju 2011. It-tielet punt, bdew il-konsultazzjonijiet mal-ħames eh, ma' ħames stati membri li mhumiex tal-parti mill-Unjoni Ewropea, Switzerland, eh, l-Iżvizzera, Liechtenstein, Monaco u Andorra li huwa wkoll parti mill-arranġament u bdew konsultazzjonijiet magħhom biex itejbu l-ftehim bilaterali mal-Unjoni Ewropea u biex issiru konformi ma' tibdiliet ta' li qed isiru fis- uh, fis savings uh, Taxation Directive. Irrid isir hekk għaliex inkella ma jibqgħux membri ta' dan l-arranġament. l punt, aħna wkoll bdejna uh, diskussjonijiet ma' tlet uh, ċentri finanzjarji azjatiċi biex niprevjenu ċertu problemi mal-Azja bħal per eżempju Hong Kong, il-Macau u Singapore bdejna diskussjonijiet permezz tal-Kunsil tal-Ecofin. tal kunsil tal ecofin fuq dawn l-arranġamenti possibbli li se jkollna fir rigward ta' ċaxxa nista' ngħidilkom li sena ngħidu dawn it-tliet ġurisdizzjonijiet kienu ma kinux lesti li jitru f'tip ta' kooperazzjoni ta' dan it-tip u laqas biss jisimgħu dwar skambju ta' informazzjoni, però issa huma lesti ħafna biex jikkooperaw mal-Unjoni Ewropea u qed nisperaw li huma wkoll ser jinaqdu f'din is-sistema. Bdejna u negozjati ma eh, l-Norveġa li tixtieq tidħol fid-direttiva u għal daqstan bdejna u negozjati ma l-Norveġa. Dawn huma żviluppi importanti ħafna li juru eh, estensjoni ġeografika ta' Savings Taxation Directive. Issa fi rigward ta' l-emendi fuq l-Administrative Cooperation u kol fuq l-assistenza reċiproka li ġa semmejt dawn iż-żewġ direttivi qegħdin jimmiraw li jtejbu l-assessjar u l-irkupru ta' taxxa fuq eh, eh, persuni li ħarsu taxxa ti membri oħrajn. Wieħed mill-membri ser jabolixxi għal kollox eh, segretetta tal-banek għal raġunijiet ta' taxxa bejn l-autoritajiet ta' taxxa l ġifiri l-amministrazzjonijiet ta' taxxa tal-istati membri. Dan huwa żvilupp ferm importanti wkoll. Dawn l-emendi qegħdin u l kofin bħalissa u nishtiq nistiden li l-Komitat tal-Ekon biex jappoġġa dawn l-inizjattivi fix xhur li ġejjin għaliex ser jiġi diskuss fil-Kunsil tal-Ekofin. Issa ejja naraw dimensjoni esterna ta' din il-kwistjoni wieħed mill-istrumenti li għanna aħna biex nipromuovu il-governanza tajba f'kwistjonijiet ta' taxxa f'pajjiżi terzi huwa billi nenegozjaw ftehim magħhom li jinkludu eh, l standard ta' artiklu 26 tal-Model Convention tal-OECD biex nagħmlu skambi ta' informazzjoni u naħu il-bank secrecy li qed tagħmel ħafna xkiel fir-rigward tal-iskambju ta' informazzjoni il-Komissjoni bdiet negozjati ma' Liechtenstein sissa U Liechtenstein għaddiet minn pożizzjoni ta' mm, kooperazzjoni ta' xejn għal ħafna iktar kooperazzjoni. Issa dan il-pajis huwa les li għamil skambju ta' informazzjoni f'każ ta' evażjoni ta' taxxa wkoll biex neħjar kollox il-back secrecy. Il-Komissjoni irċeviet mandat mill-Kunsil tal-Ekofin biex tibda diskussjonijiet simili mal-Iżvizzera, Monaco, San Marino u Andorra. U edin insegwu il-modell tal-diskussjonijiet eh, li kena ma' Liechtenstein. Il-Komissjoni u kol trid eh, tamel skambi ta' marazzjoni oħra ma' bejn stati membri u pajizi terzi u kol hemm inċentivi finanzjarji taħt it-tielet fond ta' svilupp Ewropew għal numru ta' pajjiżi tal-Karibew u tal-Paċifiku biex ikkonna iktar governanza tajba skambju ta' informazzjoni u kompetizzjoni ġusta progress fuq l-implementazzjoni tal-politika fil-komunikat ser jiġu assessjati u mill-Komissjoni is-sena d-dieħla fl-2010. Nejt kemtejn dwar il ġlieda kontra il-frodi tal-VAT. Dan jammonta għal madwar 60 sa 70 biljun euro kull sena fuq livell Ewropew f'telf. Nixtieq nfakkarkom fl-2006 il-Kummissjoni prezentat żewġ proposti radikali biex tiġilet il-frodi tal-VAT u dawn għaliex dawn jirriżultaw f'telf ta' 67 biljun euro. Waħda minn dawn il-proposti innovattivi kienet stawn seħu lanka rivoluzjonarja kienet il-reverse charged charge u il-tassazzjoni tal-intra-community supply nixtieq ngħidilkom li l-ebda minn dawn mhux biss kisbet uh, unanimità iżda wkoll maġġoranza fil-Kunsill aħna dak iż-żmien konna diġa qed nitilfu ħafna ħin u ma rridniex inkomplu nitilfu iktar ħin għal daqstant aħna poġġejni għam daqxej fil-ġemp u prezentajna pjantazzjoni għal żmien qasir f'Diċembru tal-2008 u permezz numru ta' proposti id-deċidejna li rridu nużaw mod iktar effettiv il-modelli, il-metodi tradizjonali għal kontroll nazzjonali iktar ristret, kooperazzjoni aħjar bejn amministrazzjoni tal-taxxa tal-istati membri biex innaqsu t-time frame tal-iskambju tal-informazzjoni dan isir aktar maġġel u koll ikun hemm eh, aċċess liberu għal ċertu data fid-database tal-amministrazzjoni tat-taxxa ta' ċertu stati membri. Sa minn dak iż-żmien, ġifieri Diċembru tal-2008 aħna preżentajna dawn il-proposti kollha fil-pjantazzjoni għal medda qasir ta' żmien għal lil Lekofin għal daqstan dawn kollha dawn proposti kollha huma preżentati lil Lekofin, u l-vantaġġi ta' dan huwa li dawn il-miżuri jistgħu jiġu implementati malajr kemm jista' jkun u ovvjament mhux ser jimponu l-ebda pis amministrattiv fuq uh, operaturi ekonomiċi, anzi għal kontrarju ser ikun hemm electronic invoicing li ser jinaqqas ħafna il-pis amministrattiv u il-compliance costs. L-studju eh, tal-Kommissjoni konkluda li jekk ikun hemm bidla 100% għal e-invoicing, aħna għadna l-bot minn din, però dan jista eh, jifrankalna madwar 80 biljun euro fis sena fuq livell komunitarju. Wieħed mill-elementi ċentrali fil-rigward ta' din il-proposta hija li konna l Fist uh, Common Operational Structure biex niġġieldu kontra il-frodi uh, tal-VAT. Il-Kummissjoni qed tipprova tirreġixxi malajr kemm jista' jkun sakemm ma joħroġ tip ta' frodi ġdida il-ġemgħa l-oħra l komissjoni adottat il-proposta biex uh, tiġi introdotta reverse, model ta' reverse charge f'ħames setturi li kienet il-proposta oriġinali dan huwa skop limitat ħafna f'ħames setturi bħal pereżempju l-mobile phones, chip mm, ċertifikati tal-greenhouse gas emissions, li huwa tip ta' frott ġdid tal-VAT għal daqstant aħna rridna nreaġixxu malajr kemm jista' jkun il-Komissjoni approvata din u issa ser tgħaddi lil għand l u nisperaw li titpoġġa mal kemm jista' jkun fuq l-aġenda. Biex nikkonkludi nixtieq ngħidilkom li jiena kif ukoll l-ekofin ser eh, nanalizzaw żewġ proposti li huma importanti ħafna waħda hija l-Consolidated Corporate Tax Base li jitmira lejn armonizzazzjoni mux ta' tax base jew inkella xi element ieħor tal-corporate tax system iżda biss il-metodu ta' kif nikkalkulaw it-tax base. Bħalissa hemm 27 metodi differenti ta' kif nikalkulaw it tag space f'kull stat differenti u dan iwassal għal ħafna pis amministrattiv, ħafna spejjeż dejjed. Bħal pereżempju biex ngħidilkom fl-istati membri fl-Istati Uniti l-istati kollha jużaw l-istess metodu, però aħna fl-Unjoni Ewropea nużaw 27 metodu differenti. Allura, irrid ikollna setta regoli wieħed fuq livell komunitarju u dan ser jgħina ħafna iktar fl-aħħar mill-aħħar si konna iktar kompetittività fuq livell komunitarju. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li hija għal-qalbi ħafna, nemmen ħafna fiha jiena. It-tieni punt huwa abbosta proposta fir rigward tal-tassazzjoni fuq l-enerġija. Bħalissa tassazzjoni fuq l-enerġija hija solvuta permezz tal-ITS li hija effettiva, però tkopri biss 45 sa 50 fil-mija tal-emissjonijiet, inklużi anka l-emissjonijiet ta' CO2, u ma tkoprix e, in-nofs liħor il-bqija tal-emissjonijiet. Iġifiri, għandna bżonn ta' metodi iktar effettivi u strumenti, market-based instruments biex inkunu nistaw nipromuovu dan il-lan ambizjuż ħafna tal-istrateġija tal-bidla fil-klima tal-Unjoni Ewropea li tfisser naqis ta' 20% fil-gassijiet tal-effett serra u f'emissjonijiet eh, meta komparati mal mal-rati tal-1990 Allura dan huwa wieħed mill hemm istrument li jista' jiġi applikat u din hija sistema tal-tassazzjoni fuq l-enerġija immodifikata. L-idea hija li naqsmu text base żewġ partijiet, waħda tkun dipendenti fuq uh, l-energy content u t-tini parti mhux neċessarjament nofs u nofs, però t-tini parti tkun tiddependi ħafna fuq uh, l-emissjonijiet ta' CO2 jew il-kella gasijiet tal-effett serra u ser tagħti ħafna vantaġġi għall-enerġija rinnovabbli. Din hija proposta oħra abbozzata li hija lesta biex tiġi diskussa fil-Kummissjoni il-ġdida u nisperaw li tgħaddi għand l-ekofin. Jena nixtieq nagħmilha ċara ħafna li minis għet nikkometti hi uh, il-Komissjoni l-ġdida, però xtaqt ngħidilkom biss jiena nishtiq u x'inhu ma l-ħolm tijaj fir-rigward ta' din il-proposta. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Right, uh, thank you very much. Grazie. Għandi da xejta konfuzjoni fil-lista? Il-Parlament naħseb kien fuq inna ħatakom waqt il-laħar mandat u eh, jina bħala rapporter fuq il-frodi tal-VAT għed nitkellem u anki aħna bħalkom ridna nkunu taqxen iktar ambizjużi, pero kellna um, problemi mħabba l-unanimità fil-Kunsil. Jina kontenta fuq dak li qed tajt int biex inwaqfu l-frodi fuq l-ITS u dawn l-affarijiet. Mela l-ewwel l-ewwel persuna fuq l lista hija Surman mill-PP għall-emendi u hekk trid tista' titkellem qabel. Grazie President. Aħna għanna xi punti li naqblu fuqhom li xie nitkellem ukoll fuq il-tax havens. Ejna nitkellmu fuqhom f'din il-dan il-kumitat. E, e, Seħew xi affarijiet li huma daqsxejn waħda seri. Kull darba li nagħmlu xi ħaġa produttiva, kulħadd jgħidilna li mhux biżejjed. U xi servi jekk bat bidlu il-liġi e, fil-Liechtenstein, Lussemburgu, l-Svizzera Oh, x'nistgħu nagħmlu jekk tijib għaw postijiet oħra bħal Singapore u postijiet oħra. Għaldaqstant kif nistgħu inwaslu anki f'dawni deċizjoni anki Singapore per eżempju, kif n neżerċitaw pressjoni biex anki huma jieħdu se, sem bħalna l-awtorità fiskali għandu kollom eh, kooperazzjoni li sista qatt ma saret u anki is-suġġett tal-banek għana nizviluppaw Jena naħseb illi dan huwa importanti għall europa e, Issa e, fuq il-Kommissjoni. E, wasaltu fl-aħħar tal-mandat tagħkom. Il-Kunsil tal-Ewropa Ekofin jistaw jitalmu, aħna rridu nittalmu mħabba eh, li eh, eh, ħaġa li tamil sens komuni li kollok regoli, ħaġa raġonevoli li nipruvaw ners u lej xulxin din il-kapacità ta' talim. Il-Kunsil għandu din il-kapacità li jitallem, għandu l-possibilità li jitallem fuq il-vat fil pajistija jina rajt li l smi specialment l smi zar, għandhom eh, kapacità biex jissopravvivu. Eh, u kienem eh, kazijiet oħrajn fejn jgħidu li ma nistawx jaċċettaw li kun il-tnaqqis fuq l-IVA. Xina ħjar ħaġa li nitalmu biex nikkanċellaw il-krizi u nkella irridu namlu xi ħaġa li l-enija biex anki l-oħrajn ikunu jistaw jitalmu u jimxu l-qoddim. Grazzi, dawnu ma l-mistoqsijiet tiegħek. Grazzi. L-ewwel fuq il-tax haven. Kif nifima jien tax havens fil-pajis li naf liktar jien hemm xi opinjonijiet illi e tax haven huwa post fejn il-rivali politiċi tiegħi għandhom xi investimenti. Hemm opinjoni da xejn waħda aġġettivi minn daw. Il-tax haven hija post fejn it-tassazzjoni hija komplikata u bla dubju mhix trasparenti. It-tieni it-tax haven hija eh, post fejn jiġi applikat it-taxxa b'diskriminazzjoni jew inkella taxxi iktar baxxi għall-investituri jew għall-investituri e, lokali biex eh, ikun jistgħu jipproduċu iktar. Jew tax haven hija anki post fejn e, ma tistax tikseb informazzjoni fuq minħalla it taxxi u jipreferixxu li tibqa' hekk is-sitwazzjoni illi huma ma jistawx jgħidu li huma ma jistawx jagħtu informazzjonijiet. Dawn huma l-kriterji eh, oġġettivi biex wieħed jiddefinixxi it-tax haven. Hija ħaġa stramba għax il-krizi kella impatti negativi fuq l-ekonomiji tana. Pero wieħed mill-impatti pozitivi kien illi hemm iktar rida biex insolvu din il-problema, biex innaqsu dawn il din il-frodi fiskali, e, l evazjoni fiskali u, u, u u l-frodi fiskali u biex nġildu e, iktar attivament kontra il tax havens. Il-Kummissjoni diet rwol importanti ħafna fi għal daqstant l inizjativi li aħna eh, prezentajna eh, ma kienux se jkunu ta' suċċess kieku ma kienux eh, appoġġati mill-Istati membri u, u laqas mm, ma kienux appoġġati mill-membri tal-G20. F'April, per eżempju, l-ewwel summit tal-G20 ġi preparat U anki waqt it-tħejjija ta' dan is-summit kien ċar li l-grupp ta' G20 kien diġà lest biex japplika e, sanzjonijiet għal dawk il-jurisdizzjonijiet li ma jkunux e, e, konformi. Tal-anqas 40 ġurisdizzjoni differenti illi illi jidru fuq il-lista tal-OECD Eh, batulna batu l-pozizjoni tagħhom li huma issa lesti jikkooperaw biex jirrispettaw l-artikolu 26 tal-Konvenzjoni tal-OECD ħafna gżejjer fl-Atlantiku, gżejjer oħrajn fil-Paċifiku, fil-Karibew, anki pajizi kontinentali. Da kien sinjal tajjeb pozittiv. Anki wara is-summit ta' Londra jina mort Pariġi biex nitkellem ma' segretarju ġenerali tal-OECD u waqt il tahdidiet tagħna wasal messaċ li l-aħħar erba' pajjiżi fuq il-lista sewda l-Oman, Costa Rica, l-Filippina u l-Malezja, daw kienu l-aħħar erba, ħabru li anki huma lesti kooperaw. Għal daqstant il-blacklist ma teżistix iktar ġiet eliminata u laqas hemm lista grigia, hemm sempliċement lista twila ta' pajjiżi illi ħabbru li huma impenjati eh, biex jikoperaw fuq dan il-prinċipju. Il-problema hija li ħafna mill-pajjiżi li diġà qalu li huma lesti jikkoperaw fl-2002-2003 li għadhom ma implementawx ma wettqux l-impenji tagħhom. Is-segretarjat tal-OECD u anki l-Kummissjoni Ewropea għandhom jimmonitoraw fl-opinjoni tiegħi flimkien l-implementazzjoni ta' dan il-weda, ta' dan l-impenn. U jiena kont kontenti li fl-aħħar laqa tal-G20 il-kapijiet ta' gvernijiet u l-kapijiet ta' stati erreġaw ikkonfermaw l-impen tagħhom biex japplikaw sanzjonijiet mill-rebija li ġejja jekk m'iniex sejjer mqarraq u kontra dawk il-ġurisdizzjonijiet li ma jkooperawx. Ehm, u dan huwa strument importanti ħafna. Intkom tkellimt fuq Singapore b'mod partikolari. Jiena nixtieq nirrispondi eh, eh, b'eżempju simili għax naf iktar Hong Kong għax għamilt eh, taħdidiet personali, però jidħlu fl-istess kategorija. Jiena mort l-ewwel darba f'Hong Kong ma' kollegi u l-Ministru tal-Finanzi ta' Hong Kong qal li huma ma jistawx jiskambjaw informazzjoni l-ewwel net imħabba il-fatt illi huma ma jintaxxawx il- tfaddil la ta' residenti u laqqas ta' dawk li mumiex residenzi għal daqstant huma ma jiġbrux informazzjoni u għak ma jiġbrux informazzjoni m'għandhomx informazzjoni x'jiskambjaw u anki kiku kellhom informazzjoni il-leġislazzjoni tagħhom ma tippermettilhomx jiskambjaw l-informazzjoni għal daqstant ma xejn fuq ix nitkellmu. Sena wara? l-istess ministru tal-finanzi ġi Brussel fl-uffiċu tiegħi u e, stqar li Hong Kong se tikopera bisħieħ u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-arranġamenti tal-tax havens. U aħna kuntenti ħafna. Fuq il-limitazzjonijiet E, u għaveru li l-lista miex estiza ma dik kienet lista ta' kompromess jiena kelli naħdem e, ħafna e, bisħieħ għal dan biex nilħaq dan il-kompromess u kelli e, ma dawk l-istati membri li qalu li huma jappoġġaw l-idea jekk jirnexxilna niksbu din il-konċessjoni jew l-oħra. U din il-konċessjoni m'għandix e, tmur kontra l-interessi ta' stati membri oħrajn. Il-problema ewlenija hija illi il tnaqis tal-VAT miex obbligatorja, hija alternativa, hija għażla għal stant lista ta' servizzi u anki ta' merkanziji u il-pajizi, il-gvernijiet li għandhom eh, u dimajnejom il-kwistjoni, situazzjoni, eh, specialment kwistjoni tal-budget tagħhom japplikaw jew ma japplikawx dawn eh, il-rati imnaqsa tal-vat. Grazie, grazie għafna nifem illi għanna xie 15 persuna li qed jistennew jagħmlu mistoqsija. Għal daqstant l-ewwel kollega li xtejt kellem fuq il-grupp SD u għasur Dominici. Grazzi kummissarju, grazzi President. Inti għat fl-aħħar tal-intervenzjoni tijak li ma tistax tieħu impenni għal ġejjieni, però hemm kwestjonijiet li sa tkellimt fuqhom illi jitolbu illi kunem approċ e, b'kull każ f'kull każ għal komissjoni li ġejja. U wieħed minn dawn is-suġġettija propju il-governance tajba, il-governanza tajba f'kwistjonijiet fiskali. Ek għana nitkelmu fuq good governance bħala trasparenza, skambju ta' informazzjonijiet, kompetitività leali fiskali, dan huwa wieħed mill-suġġetti ewlenini li rridu naħdmu fuqhom fil-futur. E saru passi, progressi, e mod partikolari nitkellem fuq il-fatt li issa m'għandniex għalfejn ninkwetaw iktar fuq il-problema tas sigret tal-bank eh, bejn mm, dawk li mumiex residenti fil- pajizi membri, però kemm fuq il-fronti intern kif ukoll fuq eh, eh, bar estern eh, għad għandna problemi. Internament fl-Unjoni Ewropea għandna l-assistenza reċiproka, għandna il-taxxa fuq il-tfaddil, il-rikupru fuq il-krediti fiskali u l-kooperazzjoni amministrativa biskambju automatiku ta' informazzjoni fuq il-klienti. Fuq dak li għandu xaqsam mal-rapporti ma' relazzjonijiet esterni għanna sepi illi huwa importanti ħafna li l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed. U eh, ħaġa pożittivi li ħafna pajjiżi eh, eh, jirrispettaw il-prinċipji ewlenin tal-OECD. Però inti wkoll għat illi illi wieħed ikun membru tal-OECD ma jfissirx illi qed jirrispettaw il-leġislazzjoni u mhux qegħdin iwet u b'mod eh, eh, eh, din leġislazzjoni biex japplikaw b'mod effettiv dawk il-prinċipji. X'nistgħu nagħmlu konkretament bħala Unjoni Ewropea biex inkunu nistgħu nagħmlu xogħol ta' monitoraġġ u ta' verifika jiena naħseb illi hekk l-unkiku l-Unjoni jirnexila tintroduċi il-prinċipju tal-governanza tajba f'kull negozjat ġdid ma' pajjiż terz u anki blajnuna l-iżvilupp flajnuna l-iżvilupp ikun kiku ikun pass importanti l-qoddim. U naħseb li r-rwol ta' unjoni bekk jista' jkun dak ta' promozzjoni ta' sistemi standardizzati għall-iskambju ta' informazzjonijiet. Dawn huma punti importanti ħafna. Jiena nixtieq nistaqsik fuq żewġ kwistjonijiet speċifiċi kif taħsibha int. Aħna bħalissa qegħdin nitkellmu, però hemm ukoll politika ta' amnistija ta' taxxi biex inkunu nistaw nerġaw inġibu lura il-kapitali mill-pajjiżi barranin kif għamlet l-Italja u dan aħna nsejħulu skudo fiskale eh, targa Eh, eh, fiskali. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Mhux aħjar li jkun hemm koordinazzjoni bejn il-kriterji ewlenin tal-pajjiżi eh, tal-Unjoni Ewropea u fl-aħħar nixtieq instaqsik x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq il-possibilità li nkun nistgħu nagħmlu għafas ta' referenza għal tassazzjoni fuq transazzjonijiet finanzjarji. Grazie. Ivan, dek raġun. Jiena fl-aħħar tal- prezentazzjoni tiegħi e, tkellimt fuq żewġ kwistjonijiet fuq ACCTB il-bażi ta' taxxa konsolidata komuni u anki il-tassazzjoni e, li jiena ħallejta mm, biex ngħidu hekk fil-kexxun Mentri il differenza bejn dawn iż-żewġ kwistjonijiet u anki il-governanza tajba fil-kwistjonijiet fiskali hija li din tal-aħħar mhijiex fil-koxxur edha fuq il-mejda tal-ekofil. E, ġiet e, diskussa fil-Kummissjoni u l-Kummissjoni li ġejja diġà hija impenjata biex timxi l qudiem però jiena ma nistax nieħu impenni e, fuq il-Kummissjoni li ġejja fuq dawn il-CCCTB u kwistjonijiet oħrajn. Din hija differenza bejn dawn iż-żewġ suġġetti. Jina naqbel miak illi għatem problemi interni u esternament u hemm korrelazzjoni qawwija bejn iż-żewġ tipi ta' problemi. Jekk aħna ma nimxux il-qudiem internament, ma nistawx nagħmlu progressi esternament, għax manna lebda bażi morali, manna lebda leġittimità. Fu eh, l-adattazzjoni u l-twetti, eh, jiena jina naqbel miegħek Però il differenza bejn eh, eh, eh, li modi u issa huwa li llum aħna impenjati il-Kummissjoni Ewropea u anki s-Segretarjat tal-OECD biex namlu monitoraġġ mill-qrib tal-implementazzjoni u anki l-G20 huwa impenjat biex japplika sanzjonijiet. Għal daqstant huwa ħafna iktar, e, situazzjoni ħafna iktar promettenti minn qabel U inti semmejt ukoll illi għandu jkun hemm paragrafu fil-ftejmit bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi. Aħna verament hekk irridu u aħna preżentajna eh, eh, leġislazzjoni eh, biex l-istati membri kollha anki fil tahdidiet bilaterali fuq affarijiet oħra anki fuq il-kommerċ, fuq l-assistenza teknika li daħlu wieħed minn dawn e il-paragrafi, li daħlu dan il-paragrafi, mux neċessarjament ġifiri biss fil-ftejm li għandu xaqsam ma' taxxi. Dawn kienu l-mistoqsijiet. Umbat fuq il-transazzjoni finanzjarji fl-aħħar. Minn żmien eh, għal-ieħor dawn l-idejat jerġaw joħorġu. Meta wieħed is ir-rwol ta' swieq finanzjarji u tal-istituzzjonijiet finanzjarji fi żmien ta' kriżi, jiena naħseb il-jua loġiku li reġaġi reġa tfaċċa fuq l-agenda. Il-proposta korrenti hija eh, differenti għax din it-taxxa hija biss transazzjonijiet eh, li tbiddel il-monita. Il-proposta korrenti eh, hija aktar ġenerali Jiena eh, nħoss personalment eh, simpatija ma' din il-proposta għax bla dubju se żid eh, tul għall-istati għal kwestjonijiet ta' komunità e il-komissarju qed jitkellem fuq it-taxxa Tobin. U però jiena għandi xi dubbi jekk jirnexxinni xi kollna ftehim fuq din il-kwistjoni Eh, L-ħar wahda fuq l-amnestija tat-taxxi. Miex kompetenza tal-komunità l-amnestija fuq it-taxxi. Jekk inti trid l-opinjoni personali tiegħi jiena nista' ngħidhomlok. Però bħala eh, kapacità personali eh, mhux mux bħala membru tal-Kummissjoni. Jiena naqbel ma dawk illi huma inkwetati illi qed jgħidu illi jista' jkollha ċertu nuqqas ta' kompetizzjoni. U mhux qed nitkellem fuq l-Italja, ma fuq eh, eh, normalment illi jista' jkollu impatt fuq il-moral anki tal ta' minni ħala 16 fil-pajis. ħafna nis li jaħsbu għajk u jena naqbel ma' din il-pozizjoni, pero din imiex l-opinjoni uffiċjali tiegħi bħala kommissarju. Grazzi, Sassur Klinz. Komissarju. Jena mill-introduzzjoni tijak fimt li inti mandekx intenzjoni tkun parti mill-Komissjoni li ġdida. U allora peress li danu għal-ħar eh, li jista' jkollna fl-imkien mana, nixtieq nirringrazzjak għal dak li inti għamilt bimpen kbir u anki għal għas suċess eh, u anki għal ħafna me li inti ġabdejt. Eh, aħna rajna illi huwa diffiċli fil-taxxa li nas namlu progress. Għandi żewġ kommenti u bata niżewġ mistoqsijiet. Issa, eh, l-iva mnaqsa fl-opinjoni tiegħi ma taċi riżultati li jiena kont qed nistenna. Jiena fi Franza stess rajt salema punt il-propietari ta' ristoranti sfruttaw din it-taxxa biex inaqsu l-prezzijiet. Kienem, però kien effett marginali, eh, kienem menu twil u eh, ħdeħ kienem miktub e, ruħkom il-fat li jem li tnaqset ir-rata tal-VAT. Uh, Għal daqstant jena ma naħsibx li propju kien hemm benefiċċju kbir u kemm kienet ħaġa importanti. Fu dak li għandu xieqsam mal-evażjoni u l-frodi fiskali jena inħoss illi hawnhekk jiena ma nifimx il-ċifri 250.000 elf biljun ta' euro ta' frodi fiskali kull sena Umbat eh, jgħidu li hemm l-obbligu tal-komunikazzjoni. U u kemm jista' mill-tax eh, havens, jem ftit flus li eh, jintbatu minn pajis għal ieħor minn pajjiżi membri għal daqstant e design filmija pratikament huwa qed noħduh mill-teżor jew inkella għaddew mill-Liechtenstein jew mill-Svizzera u ilhom li telqu ħafna zmin dawn il-flus. U jena nħoss li anke jekk kulħadd bħalissa qed jistqar li huwa dispost u lest biex jirrispetta l-obbligu ta' informazzjoni u din il-proċedura ta' komunikazzjoni jena nħoss li anke fit-futur eh, se mm, maħniex ta' niksbu ħafna. Bħala konsekwenza tal-kriżi rajna illi meta jkun hemm il-kontroll kienem l-arbitraċ ta' regolamentazzjoni. Dawk li ħaddu sem kienu jafu eżattament xkien se jiġri u approfittaw ruħom id-differenzi tal-obligi ta' kontroll u dana ġara spiss fil-taxxi kulħadd jaf xandu jagħmel u kulħadd jaf x'inhu ma' differenzi ta' taxxi minn pajjiż għal ieħor. Kulħadd jaf eh, x'inhuma l affarijiet li jiġu taxxati u x'inhuma dawk li mhumiex u approfittaw ruħom id-differenzi. Meta wieħed is id-differenzi normativi meta aħna nippruvaw nibnu strutturi ta' kontroll biex inkunu nistaw naslu għall-Unjoni Ewropea effettiva, irridu namlu xi kontra dan l-arbitraċ fiskali, mux il-kolħat għandu jkun l-istess pozizjoni, pero għandu jkun għamal inqas trasparenza. E, biex bekk inkun nistaw inqas nqablu e sistemi differenti jena nistaqsi jekk forsi minnaħa tal-vet għannix forsi nilħu armonija daqxtejn aħjar minn dik li għanna l-lum. Għax varjazzjoni bejn il-15 u l-20% eh, tal-vet, tal-daqstantem differenza kbira bizzejiet, meta wieħed is id-dejn li kull pajjiż għandu tkun ħaġa interessanti illi jkun hemm l-istess rata tal-vat kullimkien. Tieni punt. Investitur żgħar, ejn immaġinaw pereżempju li għandi xi azzjon xi isħma eh, fil-Finlandja, pereżempju. Il-Finlandja però għandha taxxa jiena nistan namel xi ftit somom li nistan noħodhom lura dawn il-flus e, u namel id-dikjarazzjoni ta' taxxi fil ġermania Issa, e, taxxi ta' dak li jinżamm minnaħa tal-investituri hija differenti. Ma diri mhix li ta' ħaġa diffiċli. Dik li hija differenti hija l-proċedura il wieħed irid japplika biex jieħu dawn flus lura minn pajjiż għall ieħor. U il proċedura e, tant hija diffiċli li e, fl-aħħar mill-aħħar ikun aħjar li wieħed jgħid eh, ħallihom dawn il-15% li l-Finlandiżi għandhom ittuni lura għax mhux valla pena li noqgħod nidħolu nitħaba tal-jom. Hawnhekk e, il-Komissjoni jew xi ħadd ieħor irid jintervjeni għax anke għal investitur żgħir irid ikollna su li verament jaħdem kif għandu jaħdem. Iva. Jiena naqbel mal-pozizjoni tijak illi fit-tassazzjoni ija huwa diffiċli li wieħed jagħmel progress sora ta' nies. E, jiena rajtu dan anki fil-ħames snin tal-mandat tiegħi bħala komissarju, però aħna ksibna xi ħaġa illi ftit nies stennew e, mill-bidunet. Fuq il-rati mnaqsa tal-VAT. Jiena naqbel miegħek illi f'ħafna każi il-tnaqis tal-VAT mhuwiex trasferit l konsumaturi u laqqas u laqqas iżida tal-VAT. Imma anki iż-żida mhumiex trasferiti imħabba il-kompetizzjoni l-applikazzjoni tal-rati eh, tal-VAT mandiġ tibqa għazla tagħna. Jiena kelli nikkonvinċi ċerti stati membri bħal Ġermanja, id-Danimarka e u pajjiżi oħrajn illi kienu kontra assolutament e, e, illi wieħed jestendi il-lista tar-rata imnaqsa tal-vet. U biex obbligu da hija għazla tal-Istati membri. U jina lek kont proattiv ħafna biex nagħti iktar opportunità lill istati membri biex ikun jistgħu jażlu biex bekk ikun jistaw jgħatu iktar flessibilità l-istati membri, pero jina ma naħsibx li fil-futur rip inkunu nistaw namlu pra progress. Għax fl-ħar tal fin ta' marzu, e, e, e, sensazzjoni kienet kontra etnaqis tal-VAT u naturalment jina ma stajċ niprezenta proposti oħrajn fil-komplement tal-mandat tijaj Proposta importanti ta' din is-sensazzjoni ġenerali kienet l-applikazzjoni ta', ta tarrata imnaqsa fuq il-prodotti ħodor kienet eh, proposta ta' Renju Unito ta' Franza u eh, għaz di ma ġiet prezentata għax ma kienx hemm eh, eh opinjoni favorevoli. Għal dastan fuq dan is-suġġett nistgħu nagħmlu nistgħu nimxu pass pass. U diġà għamilna passi importanti għax eh, aħna diġà eh, edin il-bot mill-zero eh, ta' evażjoni ta' taxxa. Però li ħaġa li enitna bla dubju kienet il-kriżi u anki il-konsiderazzjoni morali tal-kriżi fuq l-armonizzazzjoni tal-VAT. Rata waħda komuni għal kulħadd Aħna fin nofs ta' dan il-dibattitu aħna konna tlabna xi studi minn Istitut indipendenti li kien jismu Copenhagen Economics u ma analizzaw l-applikazzjoni tal-rati mnaqsa tal-VAT u konkludew illi mill-lenti eh, uh, purament ekonomika l-iktar soluzzjoni razzjonali tkun illi kolna rata waħda standard singola f'kull pajis Eh, forsi mhux l-istess rata, ma rata waħda singola f'kull pajjiż għal eh, ċerti eh, skopijiet politiċi pal impigi, il-politika tal-kultura, il-kodba audio u dan il- pakket li dja kwistjoni kulturali u nkella politika ta' saħħa pubblika u anki politika tal-ambjent dana se jkun eh, vantaġġ ekstra u itna tal-vat jista jista jagħti dan il-vantaġġ. U anki il Copenhagen Economics qalu li tkun iktar razzjonali kikun għamlu rata tal-vat waħda. U u anki xirata mnaqsa b'livell minimu tal-5% jista' jiġi applikat. Jiena nista' nipprometilek illi nistgħu neżaminaw din is-sitwazzjoni u nista' ngħidlek x'inhuma riżultati meta niksbuhom. Grazzi ħafna. Issa mill-grupp konservativ, eh, signora Sur Jesra, Sur Strange, jiena. <clears throat> Grazie ħafna, President, <clears throat> Sur Kommissarju. <clears throat> Jena nishtiq najt, għall-ewel, jena nishtiq nringrazzjak għal dan ħams snin li inti eh, ħdimt rib ma dan il-komitat. Fl-opinjoni ta' naħseb li eh, kellek impatt importanti fuq settur ta' tassazzjoni. Jena naf, sinjura, li jem l-istatwila ta' kellima jena provaw nitkellem fil-qasar. Il-mistoqsija tijaj hija din. Hija faċli, Għat titkellmu evidentement dwar CCCTB. Jiena tal-istess fema eh, bħaddak ta' dak li tkellem qabli dwar eh, taxxi. Jiena nixtieq insaqsik mill-lat tekniku, mhux mill-lat tekniku l-aħbar tajba għal kompetizzjoni tat taxxa hija li din il-proposta ġiet qudiemek. U għada fuq eh, mejda tiegħek u ħadd iġi diskussa fil-ġejjieni. X'l-opinjoni tiegħek x'inhu l-atmosfera x'inhi l-atmosfera fl-ekofin? X'impressjoni għandek dwar l-idea tal-Istati Membri dwar din il-proposta? proposta li hija importanti ħafna ġejjin. Grazzi ħafna tal-risposta tiegħek. Grazzi ħafna tal-mistoqsija li għadek kemm għamilt fl-2006 matul il-presidenza Awstrijaka jiena eh, inkoraġġejt il-Ministru ta' Finanza biex eh, jagħmilha fuq eh, aġenda ta' ekofin informali u li tkun fuq e, tiġi diskussa u baqt likel biex nkun iżjed informali. U kienet interessanti ħafna u tal-libna ħafna meta smajna e, l-opinjonijiet ta' 27 stat membru. Dak iż-żmien kienet 25 għax qabel ma daħlu ir-Rumanija u l-Bulgarija. Imma huma kienu preżenti u taw l-opinjoni tagħhom ukoll Jekk niftakar sew 12 stat membru kienu favur ħafna u talbu l-Kommissjoni biex tmur iżjed eh, taġġel iżjed u tmur iżjed fil-font. Imma ċerta stati membri użew appoġġ ċerta kautela. Ma xaħna ma konniex proporejna eh, proposta legali, kienem kunċet biss u dimna. U ċert, u sitt stati membri u rew tħassib ċerta pajizi għalu li din ħajkun eh, ħajtħol fuq il-sovranità tat-taxxi tal-Istat membru. Ir-risposta tiegħi kienet li le mhux ħajaffettwa s-sovranità tal-Istat membru għax li tiġi li jistabilixxu r-rata ta' fejti tibqa' eh, responsabilta tal-Istat membru. Ġifri s-sovranità tat-taxxa tibqa' fidejhom. ċerta pajjiżi għalu li ħatiġi segwita eh, malajr bil-armonizzazzjoni ta' rati ta' taxxa u jiena ħlift li ma kienieċ intenzjoni tal-Kommissjoni u laqqat l-intenzjoni tal-Kommissarju li neħu l kompetizzjoni fit-taxxa li għandha għax għandna ċerta benefiċċji. U t-tielet argument u li żed wieħed li kien jagħmel isu sens li kien li razzjonali ġi mill-pajizi bħal Baltiki, pajizi Baltiċi u Slovakkja li għandhom rata ta' taxxa waħda huma urew tħassib tagħhom li l-bażi tat-taxxa armonizzata tkun inqas wiesa mill-bażi eh, tat-taxxa li huma jużaw. Din l-opinjoni kien jirrappreżentata minn Ivan Miklov li kien il-Ministru tal-Finanza Slovakkja u l-missir il-rata ta' taxxa eh, standard fis slovakkja L-intenzjoni tal-Kommissjoni li kollha Eh, bazi ta' taxxa wiesa u sempliċi minnar eżenzjonijiet u eccezzjonijiet u risposta tiegħu kienet li jekk il-bażi eh, eh, armonizzata tkun hekk il-Slovakja soba għadha tikkonsidra l pozizjoni tagħha mill ġdid. Dan u huwa affarijiet li jena tal-limt mat dil-ikla fil-Ekofin. U tatni il-possibilta' Eh, l-speranza li darba nastu biex ikunem ftejim unanimu jew inkella eh, almenu li ikunem kooperazzjoni ikbar bil-parteċipazzjoni sa xi 18, 20, forsi 22 pajjiż, imma dik hija kompetenza responsabilità tal-Kummissarju li dieħel. The first speaker from Kellim, l-ewwel kellim il-ħodor. L-ewwel qabel kollox, grazzi ħafna, Sur Kommissarju, hemm eh, napprezzaw ħafna eh, fil-grupp tagħna x-xogħol li intamilt alla volja. Għanna alla volja tanna eh, ċerta differenzi filosofiċi dwar kompetizzjoni dwar it-taxxa aħna napprezzaw x-xogħol tiegħek u l-fatt li kompetizzjoni tat-taxxa li huma ta' dannu għadhom daqsek għadhom verament importanti. Mhux inħabba eh, nuqqasijiet minn ħatijak izda eh, iżda nuqqas ta' volontà politika ta' partijiet oħra. Aħna nemmnu l-rwol tal-politika tat taxxi, tas-sazzjoni u l kontra l-frodi u l-evażjoni ħad skunu iżjed importanti fil-snin li ġejjin. Inħabba il-telf li qed ikun hemm fil-budget u l-rata baxxa ħafna effettiva tal-tħul mill-kapital. Naħseb li ħatkun opportunità tajba ħafna għal kulħadd biex jużaw din is-sitwazzjoni biex nkun nistgħu eh, nirreġistraw progress. Tlet mistoqsijiet konkreti. L-ewwel fuq it-skambju ta' informazzjoni aħna nemmnu li l iskambju ta' informazzjoni eh, wara talba mhuwiex biżejjed Għalek għanna direttiva ta' savings test. Għandu jkun hemm informazzjoni automatika u skambju automatiku din għandu tiġi estis. Nistoqsijati tiegħi hija di. Jekk għax kien hemm negozjati ma' pajjiżi terzi barra mill-Unjoni Ewropea biex wieħed japplika eh, skambju ta' informazzjoni automatika u li biha u li ma' suċċess kien jekk kien hemm da. Jiena interessat dwar in-negozjati mal-Istati Uniti fuq da. Jekk huma Eh, forsi xi darba kien hemm kuntatt formali u informali dwar l-iskam ta' informazzjoni dwar it-taxxi. Tieni għandna kodiċu ta' kondotta fuq tassazzjoni fuq il-negozju. Anki jekk is-CCCTB ma saritx s'issa aħna għandna l-kodiċi ta' kondotta. Il-kodiċi ta' kondotta ġa rnexxiela tagħmel ħafna xu. Iżda ħafna pajjiżi stati membri sabu forum ġodda biex jevitaw il-kodiċi ta' kondotta u b'telf kbir għal ħafna stati membri. Allora nistoqsija hija x'ma permettix eh, jew xekkel il-progress fil-qafas tal-kodiċ ta' kondotta ta' stazzjoni ta' negozju biex nestenduha għal forum abusivi oħra ta' kompetizzjoni ta' taxxa f'dan il-kamp. U l-aħħar, aħna qrajna fil-aħbarijiet anki fil-Svizzera u kollu fl-Unjoni Ewropea li l-Kommissjoni taffiet il-pozizjoni tal-negozjati tagħha ma' l-Iżvizzera dwar eh, holding companies u nixtiequ nafu jekk dan huwa veru. U jekk dan huwa veru għaliex għax il-holding companies fl-Iżvizzera eh, eh, joħolqu ħafna dannu kbir l-sistemi ta' taxxa tal-negozju f'Franza, Ġermanja, l-Italja u pajjiżi oħra. Grazzi. Thank you for... Grazie ħafna tal-apprezzament li inti rejt għax-xogħol li jien għamilt matul dawn l-ħames snin. Issa dwar l-mistoqsijiet tiegħek. Jiena naqbel miegħek li li ġnida kontra il-frodi tat-taxxi tkun iżet użet importi bil-pass ta' żmien. Din ħaġa loġika. l mistoqsija konkreta dwar kompetizzjoni ta' taxxa, kompetizzjoni ta' taxxa tista' tkun ta' dannu. Imma dak huwa rwol tal-kodiċi tal-grupp ta' kodiċi ta' kondutta biex tipprova treġġa lura l-aspetti negattivi. U naħseb li kellhom suċċess. Issa dwar iskambju ta' informazzjoni jekkux eh, wara talba hija automatika jiena personalment inħoss li għandu jkun hemm skambju automatiku tal-informazzjoni. Ma dana kollu fil-kas ta' direttiva ta' saving taxation, taxation kien hemm stati membri jekk tiftakar sew li ma kinux disposti jaċċettawha jekk ma jkunx hemm xi forma oħra li neħu eh, li namlu withholding tax issa għandna tibdil pożittiv, fil belġu biddel l-pożizzjoni tiegħu din aħbar tajba Umbat il-5 plus 10 jurisdiction, il-5 pajizi Ewropew u u l axar eh, territorji assoċjati u dependenti waħda minnhom l-Isle of Man, ġa eh, dikjarat li ħekun hemm eh, tibdil għal skambju automatiku tal-informazzjoni. Ma nafx dikjenem kien hemm l mal-Istati Uniti għal minnu mhux matul il-mandat tijaj, forsi f'livell informali jew fil-livell ta' esperti ma neskludix il-possibilità ma fil-level tiegħi ma kien hemm lebda taħdidiet dwar l-iskambju automatika ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi. L-ewwel pass ġi meħud mis-Savings Taxation Directive meta jien nitkellem eh, dwar is-sigrit tal-banek bħala wieħed mill-miri iżih importanti fil-ġlida kontra l-frodi tat-taxxa jiena dejjem nagħmel referenza Saving Taxation Directive li kien l-ewwel attak fuq is-sigrit tal-banek u kien kellu suċċess. Jiena no jiena nemmen li ġaħadna l-ewwel passi u li nsegwu. Yes, Switzerland. Issa dwar l-Svizzera aħna għaddej għedin fi proċess ta' negozjati għadhom għadna kemm bdejna ċebejna mandat mill-Kunsil tal-Ekofin immadu fil-bidu ħafna. Aħna rridu nsegwu il-modell tal-Liechtenstein. And the first speaker for l-ewwel kellim għal going ma ngħid titkellmu ismax minn ħajbda Nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għall-informazzjoni li huwa tagħna. Ifqal ma l-Kummissarju li qed itemm il-kariga tiegħu. Għal din ir-raġuni il-preżentazzjoni tiegħu huwa hija waħda ta' natura ta' spjegazzjoni. Jiena nixtieq nagħmel diversi kummenti u jien nisma l-opinjoni tiegħu dwar ċerta kwestjonijiet ta' affarijiet li hum għandi xi kommenti ta' natura politika wkoll. Kummissarju inti għat li l-politika ta' taxxa tajba hija għodda tajba biex wieħed joħloq impjegi. Fil prezent għanna eh, rata ta' tkabbir verament baxxi u l-qad eh, fl-Europa qed jiżdied. Kif tista' politika ta' taxxa eh, tkun għodda? F'liema kondizzjonijiet tħoss li din il-politika tejna biex niffaċċaw il-problema li għanna bil-qad palissa. It-tieni, tkellim dwar frodi fit-taxxa u nara li l-frodi fit-taxxa hija doppju tal-budget tal-Unjoni Ewropea kull sena. Tista forsi itina analizi ta' dawk li huma responsabbli tal-evażjoni fit-taxxa li ma' gruppi soċjali jevadu l-ħlas tat taxxa Per esempio, il-Greċja, dawk li ma jħallsux it-taxxa kif għandhom, normalment ikunu kumpaniji kbar. Allora aħna kif nistgħu waqfu dat tip ta' fenomenu, dat tip ta' ġir, kif nistgħu nżidu l-kontrolli. Tielet ħaġa u mistoqsija li nġamilt lill-Ministru tal-Ekonomija u Finanzi tal-Presidenza Svediża il-kumpaniji offshore x'opinjoni għandek dwarhom? Is-sitwazzjoni tagħhom huwa forma biex wieħed jevita t-tassa u x'nistgħu nagħmlu biex nwaqfu dan l-aġir. Grazzi. Grazzi ħafna. L-politika tat-taxxa tista' eh, eh, tippromuovi l-impjegi b'żewġ forum mill-inqas. Wieħed wieħed japplika rati ta' VAT inqas dawk servizzi li huma intensivi fil-xogħol u li huma improvvisa tagħhom lokali għax ir-rata naqsat fuq locally supplied services ma twassalx għal distorsjoni fis-suq intern eh, dak l għandux jaqsam servizzi li jsiru lokalment. Hija waħda mill-forum li wieħed jgħin għax meta tmin stati membri bdew idaħlu l-applikazzjoni ta' ta' rati ta' taxxa mnaqsa tal-VAT fuq eh, servizzi li huma intensivi fix-xogħol, l-idea kienet li wieħed joħloq iżid impjiegi. L-analiżi konkreta moriċ li kienu qed jinħalqu impjiegi ġodda. Madana kollu wara ċerta numru ta' snin din ir-rata ta' VAT imnaqsa tant kienet daħlet fis-sistema ta' prezzijiet u tat-taxxa li aħna mbagħad estendejniha u uh, għal għaxar pajjiżi oħra li kienu naqdu li jekk wieħed imur raġġalura lej uh, rata ta' VAT uh, standard kienet ħatwassal jekk naġgħu naqsu għal telf ta' pigi. Allora kienet importanti li aħna nkomplu b'din is-sistema u li nagħmluha permanenti biex inkunu nistgħu nevitaw li jfallu erixen ta' eluf ta' intrapriżi żgħar u għeri xentali u tampigi. nekaw forma. Forma oħra, ħaġa li miex eh, responsabilta u kompetenza tal-Unjoni Ewropea li wieħed jagħti pari l-Istati membri li inaqsu il-pis ta' taxxa fuq il-xogħol biex wieħed itaffi il- eh, il-pista taxxa fuq il-performance. Biex wieħed li għandu wieħed għandu jżid it-taxxa fuq il-konsum, assi, danni lill-ambjent, dawn huma l-forma li wieħed jista' jippromuvi eh, politika ta' impjiegi. Okay, thank you very much. Grazie ħafna. Għal dawk fostkom li forsi uh, tħossu li tlift il-fil tal-ħin, il-komissarju qabel li jibqa' magħna n ntemmu l-mistoqsijiet kollha. Issa kellna l-ewwel ronda ta' mistoqsijiet fi gruppi, issa ħanamlilkom tlieta tlieta u jekk tista' kemm jista' jkun titkellmu eh, il-kontribuzzjoni tagħkom jew mistoqsijatkom fil-qosor. Mela, jekk forsi ngħidilkom minn għandi fuq il-lista u fej ħatkunu ħanamlu għaqisu bħal keċ di għaj. L-ewel, Ali McCarthy, Gio Annika Giuri, Ori Schmidt, dak ħajkun l-ewel lot, Udo Bullman, Mark Dalena Alvarez, Pascal Kamfin, u t-tilet grupp, Servi Gullard, George Kutas u Jorgon Klut. Jekk hemm xi ħadd li ħallejtu barra, għajdu li għamlu l sinjal. Għalli, jek tista tibdajent. Grazzi ħafna. Fil-qosor. Biex nippermet li uħrajn jitkalmu. Jena eh, ħad gost naħdem mal kummissarju fix biex xoltana. Staqtin għajem il-punt ta' Savings Directive, eh, Taxation Directive nafu li hemm referenza, diversi referenza, ma naħseb li kien hemm ċerta punti essenzjali li huma eh, maħal znejn il-jom. Saat bil-Belġu, spostat, Lyle of Man, għajt eh, mi għaw, ġemini għaddit, u verament kien dispost li jintegra l rapport tal-IMF, il-proċess, ma xaqt insaqs il-Komissjoni xaħat għamel li kunem skambju ta' informazzjoni ma l-Austria correctly, so we need to look inside our own member states, not just to third countries. L-Svizzera eh, u koll. Umbat għanna bżonnu koll ħassu lej eh, l-mistoqsija tar-rwol ta' servizzi finanzjari dwar dak l-għandu il-krizi finanzjarja. Ta' Tafu l-kap tal-FSA probabilment maġiċ ċitat sew eh, aħna kena il-mexxejja ftehim tal-mexxejja tal-G20 taħarsu għal għafas uh, internazzjonali dwar transaction tax. Kommissarju xtaqt nistaqsik ukoll jekk tħoss li ħaġa realistika li ħaġa li għandna nagħmlu li servizzi ta' ta' servizzi finanzjarji għandha tejn uh, biex tħallas għal spejjeż tal-kriżi u mhux biss ikunu konsumaturi u minħallas taxxa biex biss ħalsu. Grazzi. Thank you. Um... Grazie Afna. Bil-qosor, Signora President, naħseb li il-punti principali ġa tqajmu dwar is-servizzi huma intensivi fil-flużu ta' ħaddiema u rati ta' VIT imnaqsa. Jekk fimtek sew, kummissarju, inti kon qed tgħid li memx valutazzjoni definittiv dwar l-utilità ta' dan, ta' dan il-fenomenu. Eh, Ma nistax nikkalkulaw kemm impigi nħolqu bida, jekk fimtek sew mem l-ebda pożizzjoni ħarija dwar dak il-miżura ix tajba jew le. It-tieni dwar il-tax havens dwar l-evazjoni u fraudi, inti t tkellimt dwar eh, ma taħċ ammonti, ma taħċ ċifri eżatti, għandek xi stima ta' kemm jinvolvu daw li qed imorru f'dawn it-tax havens. U t-tret punt ta' natura ġenerali huwa x'tħoss dwar il-possibilità li wieħed inaqqas it-taxxa biex wieħed jarġa' jagħti imbottatura l-ekonomija. U strateġija għandek biex eh, x'tipproponu l-istati membri sa lima punt għandhom japplikaw miżuri bħal daw. Eh, sa jmistillu li xbit, għedindu t-tita. Grazie ħafna, Signora President. Jien ukoll nixtieq eh, nirringrazzja l-Kommissarju. Naħseb li għamilt biċċa xogħol tajba, huwa diffiċli, x-xogħol huwa diffiċli, huwa imminat il-kamp. U U jena verament eh, nirringrazzjak tal-kapacità li kellek li daħħal tnaqqas il-VAT fuq l-audiobooks u anki ċerta ministri tal-finanzi accettawa li kienu kellhom dubi tagħhom accettawa. Kif nistgħu ndaħlu iżjed fuq il-sisa Issa nitkellmu dwar ta li tagħmel dannu, kompetizzjoni li hija utli. Jiena jiena favur li konna xi tip ta' kompetizzjoni, kompetizzjoni istituzzjonalizzata biex ngħidlek. Id-Danimarka għandha eh, iżjed eh, taxxa iżjed għolja minn pajjiżi u ħana qegħdin fuq quddiem qed nippruvaw innaqsu r-rata ta' taxxa. Jiena verament nemmen li kwestjonijiet ta' transkonfinali dwar alkohol, sigaretti, sigarri, dawn mhuwiex il-forma li aħna għandna jkollna integrazzjoni fl-Ewropa. Ħafna alkohol jaddi minn naħa l-oħra tal-frontiera u sigaretti u sigarri eh, hemm kontrabandu fuqhom, jekk inti titħalli xi ħaġa fuq il-mejda għall-kummissarju li jmiss ipprova tħallilu nota zaħira asira dwar dan għax dak naħseb dak huwa kompetizzjoni ta' natura eh, ħażina ta' natura negattiva. Grazzi ta' xogħol tiegħek ma' kollu. Concerning the first question. Dwar l-ewwel mistoqsija ta' tlieta. Il-Belġu bitlet il-politika tagħha dwar informazzjoni automatika dwar it-tax, il-withholding test U l-Austria u l-Lussemburgo għadhom iżommu dal-pożizzjoni tagħhom. Naf li kien hemm eh, attentat fl-Awstrija ma mar nexxiex fil-Parlament Awstrijak. Imma sissa m'għandi l-ebda eh, speranza li daw ħajnaqdu mal-klab li japplikaw eh, skambju ta' informazzjoni automatiku. Issa dwar il pożizzjoni ta' kommissjoni miex kontra Saving Direction Directive Taxation Savings Taxation Directive esu pal deroga. Meta errata tal-withholding tax tizdiet mill-sena 2011 eh, u ħatkun 35% ħatbiddel il-situazzjoni. Għax ħajkun impressjoni fuq dawn il żewġ pajizi biex ibidlu il-situazzjoni. Għax 35% ta' withholding tax ma naħsibx li tkun ħaġa li ħajħdu għosbija dawk li għandhom il-depositi tal-bank. Issa dwar it-taxxa Tobin jew it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji tħossu li huma li hija raġonevoli imma jekk nibbażi fuq l-esperjenza tiegħi ta' ħames snin ta' kummissarju tat-taxxi ma nħoss li fis-snin li ġejjin ħanaslu għal unanimità dwar x'għandna bżonn nagħmlu. Jien nispera li il-Kummissarju Limis jaħdem biex jattjeni da għax nasab li huwa proposta raġonevoli, ma jekk huma ħajkollhom suċċess jew le eh, ħaġa li ma nafx. ħassa ħankomplu l ungaris fuq il-rata ta' vjajti mnaqsa ma ma uritx sarraf eh, eżattament. Fl-1998 kien hemm prova ta' sentejn u din ġiet estiża u estiża u meta jiena wasal fl-2004 tal-proġett ġa kellu storja twila u kien hemm żewġ possibbiltajiet. jew ntemmuh jew niftħuh imma li kollok minn pajis biss fih ma kienx ħaġa li kienet aċċettabbli. Allora dak li provajt nagħmel u ċat eh, li kellna bżonn niftħu s-sistema. Ħaġa li ġrat fl-2006 meta 10 pajjiżi innaqdu fis-sistema. U ġiet estiża għal aspetti oħra. Passejt li kellna bżonn żmien biex naraw jekk il-proġett ħaj funzjonax. Madana kollu kien hemm xi problema. Kien hemm problemi dwar biex niftehmu dwar l-estensjoni. Fl-aħħar ftaħna s-sistema u 18 stat membri kienu kapaċi setaw jipparteċipaw fiha. Għalha kull membri seta' jieħu parti. Ma dejjem kemm il-periklu li jekk ma nsibux soluzzjoni definittiva jkollna nerġgħu lura għal rata standard u dik kienet ħad tkun kata diżastru inħabba it-telf ta' impjegi. Jiena għal din raġuna tlabt l sur Barroso biex għajjem dan il-punt waħda mill-summit għax jekk ekofin ma jkunx jista' eh, jaqblu fuq da jaqbel fuq dan jkollna naċċettaw il-konsegwenza forsi l-istati kapijiet ta' statu ta' gvernijiet ma kienux jafu. Il-Sur Barroso eh, għamel dan u rċeva rapporċ u taraw da fil-konklużjonijiet ta' summit. L-Ekofin ġimitlub ifsib sanzjoni għal dan sal axħar ta' Marzu. U din huwa il riżultat li għanna. Tehát nyilvánvaló egy olyan ország, Issa dwar eh, sforz biex nżidu l-impiegi, dan jiddependi ovvjament fuq il-budget nazjonali, jekk għandek stat membri fejn il-deficit huwa verament toli. allora dak il-każ tkun ħaġa eh, riskjuża li wieħed inaqqas it-taxxi. Għadana ħajżid id-deficit iżjed. Ħajżid id-deficit u jkun hemm iżjed eh, dejn u wieħed ikollu jbħallas iżid imax. Bħalissa jider li soluzzjoni forsi eh, li tista tkun eh, momentanjament soluzzjoni tajba, ma mbagħad fil-żmien fit-twil li tista' toħloq problemi. Ħafna jgħidu li tnaqqis fit-taxxi eh, flok naqis għandu jkun disposti iħalsu iżjed għax ma nina ħaġa li ma tistax taqbad tagħmel immedjatament. Jekk pa' istat ikollu dejn ma jkollux żmien biex di tip ta' miżura jkollha l-effetti tagħha issa dwar tax havens u kemm u kemm nitilfu aħna ma nistgħux nitagħmlu stima ta' da. Qed nitkellmu dwar xi 200 sa 250 biljun euro. Wal VAT għandna stima li mhux probabbilment imbiet. Da. Hemm tlet gruppi issa dwar eh, alkohol, eh, tabak u fuel. Dik li jenet l-esperienza tijaj u koll li l-ewel argument meta l-Kommissjoni offrit proposti biex iżid il-livell minimu ta' sisa dem kienet ir-rivalorizzazzjoni. eżempju, niftakar meta aħna offrejna proposta biex nżidu s-sisa fuq il-xorb eh, alkoliku aħna kalkulajna 32% eh, inflazzjoni. U aħna ridna nżidu għadi minn l-1979 minn 1992 jikorreġi ruħu kommissarju u l-istat, l-istati membri l-ġodda, evidentement, eh, saqsewx xħan għamlu mill-rata ta' inflazzjoni meta konna mbedin mill-li ninaqdu. ċerta pajizi sabu li ma kienx aċċettabli li ma jżidu r-rata ta' sisa fuq il-xorb bi 32%. Aħna sibna soluzzjoni ta' kompromess għazinna punt ta' tluq differenti li kien l-2004 eh, it-kabbir il-kbir meta daħlu l-istati membri l-ġodda u bħadna dak bħala punt ta' tluq u iż-żieda kienet biss ta' 4.5%. Ġifieri, dak kienet il-bażi li aħna stajna naslu għalftejn konna qrib Mombat kienem vito minnaħa ta' Repubblika Ċeka u nħabba il-birra. Allura, ma kienx ħajkun impatt eh, ma kienx ħajkun impat impatt fuq il-birra fir-Repubblika Ċeka għax ir-rata tal-sisa kienet iżjed kbira mill-żieda li qed proposta. Imma l-Ministru ta' Finanza kienet kwestjoni ta' prinċipju li aħna niżur naċċettaw li huma kienx lest biex jgħid iva eh, għamel vetu tal-proposta Għammek għedin issa. U ħanħalli għammek fuq il-mejda tijaj, nispera li l-pozizjoni ċeka tkun iżet flessibli u kena sinja, xie sinjali li jistaw tkun iżet flessibli u nistaw naslu għal-ftejn. Dak li jiena għaddejt minnu u li dak li xjaqsam il-revalorizzazzjoni li hija waħda mill-argumenti eh, hemm argumenti li wieħed jista' jkonsidrhom bħala eżiet raġunevoli dak huma l-konsiderazzjonijiet l-oħra fil-każ tat-tabak u xorb eh, u l-implikazzjonijiet tal-saħħa dak lan huwa fuels hemm il-kwistjoni tal-ambjent meta aħna tkellimna dwar żieda eh, eh, fil-sisa biex nevitaw l-turizmu tal-fuel L-aħħar argument kien li t-turizmu tal-fuel ifisser li kunem eluf u eluf ta' ta' kilometri u emissjonijiet ta' CO2. U dik kienet iżjed, kienet effikaċi mill-argument finanzjarju. Dak huwa dak li ħalli wara grazzi. Thank you. Uh, the next Grazzi, issa ser naddu għal gruppi mis, Sur Bullman, Alvarez u Kelvin Kjodbok. Sur Bullman. Sur uh, Komissarju, inti fil-bidu tkellimt dwar politika, x'tista' tagħmel politika ta' taxxa mhux biss li tassigura li jkun hemm eh, peace maqsum fil-rigward ta' sessjoni ta' kol modernizzazzjoni tal-industrija. U naħseb li dawn kienu punti tajbin ħafna dawn il-punti li semmejt, pero jina nixtieq nagħtik eżempju. taxxa Ewropea fuq eh, il-fossil fuel se tiġi diskussa. Minni qed najt li jena kontrija għaliex ser ikolla di se tkun taxxa tajba, pero hemm konflitt flanijiet hawnhekk għaliex l-istati membri ser jipprivaw waħlu f'Brussell għal tassazzjoni zejda fuq uh, situazzjoni ta' kriżi. Mbagħad fil-każ ta' swieq finanzjari għandna sitwazzjoni differenti. Jekk namlu spekulazzjoni fuq uh, profitti ta' tranzizzjoni u ta' investiment ta' fondi, allura dan mbagħad fl-istess ħin aħna nkunu qegħdin insaħħu l-investiment fuq medda twila ta' żmien li huwa sostenibbli għal imprizi żaru medji. Aħna ikonna iktar benefiċċju, ikonna benefiċċju doppju f'dan il-każ. Allura, ejjew naċċettaw l-steering function ta' taxxa fuq eh, dan is-settur u naraw jekk għandniex nippruvaw ikollna taxxa eh, finanzjarja internazzjonali li ser tqajjem il-ġdid is-settur finanzjarju għaliex tagħti privileġġ lill eh, investiment fuq medda twila ta' żmien kontrarju għal eh, investiment fuq medda qasira ta' żmien. X'taħsbu dwar dan? X'taħseb dwar dan? U fisem is-soċjalisti f'dan il-kumitat jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li inti qatt ma ċedejt fuq eh, l-idea ta' sistema tajba ta' taxxa fl-Ewropa. Dan huwa kien xogħol ferm tajjeb u xogħol ferm importanti. Għaldaqstant eh, jiena nixtieq lek kull suċċess għall futur Is-Sinjur Alvarez. Grazie ħafna President, Kummissarju. Jiena nixtieq nirringrazzjak tal-informazzjoni li tajtna Jiena nixtieq nifraħlek ukoll l proposta ta' direttiva li jiena ħoss li għajja ta' bżon. Jiena ħankun rapporter tal-rapport dwar kooperazzjoni amministrativa jien nixtieq ngħidlek li din il-proposta li hija ambizjuża bla dubju jekk tikollha suċċess twaqqab daw il ftejmi ħafna ftejim bilaterali li hemm pajjiż ma ieħor taħwida sħiħa, jem aspetti jena xtaqt nisħaq fuq għax naħseb li biex wieħed jagħmel il-frodi wieħed irid ikollu żewġ ċirkustanzi, wieħed ikun irid u jkun jista' dak li għad tkellimt dwar moralità fiskali, il-kuxjenza tal-pubbliku, imma hija l-kapaċità li qiegħda fid-direttiva li wieħed ineħħi s-sigrit tal-bank u li kunem skambju automatiku ta' informazzjoni dak huwa l-ofol. Jena f'dan is-sens nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet. L-ewwel dwar l-neħħu s-sigrit tal-bank xi xkiel taħseb aħna ntaqgħu fih fil-kunsill jekk ħansibu xkiel li wis jista' nsibu. U żwar skambju ta' informazzjoni jiena nixtieq nsaqsik jekk aħna jekk forsi E, e, e, il-dokument ikun iżjed ibes fil-dak ta' nixaqsam interpretazzjoni l-artiklu 8. Um, Pascal Konfa? Is-sur Pascal Konfa? Imma nafsi najta jgħat nirgrazzja l-Kommissarju għall-informazzjoni li tagħna u għat trasparenza tiegħek. Eh, nsaqsi ċertu domandi li huma konnessi ma' dawk tas-sur Bullman. L-ewwel domanda hija dwar is-summit ta' Copenhagen. Hemm inqas minn mid-ġurnata sa ma jasal is-summit ta' Copenhagen u fir-rigward tat-taxxa favur l-ambjent il-green taxation nixtieq nkun naf x'taħseb li għandu jsir biex eh, nigwidaw il-modell ta' produzzjoni tagħna fl-Unjoni Ewropea li biex bekk ikun iktar kompatibbli u jiġġieled l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra x'taħseb li għandu jsir u taħseb li fil-Komissjoni il-ġdida waqt dan il-mandat il-ġdid tal-Parlament ser nagħmlu xi progress fuq eh, eh, l-arranġamenti ta' tassazzjoni iktar wiesa jekk Copenhagen ifalli hemm xi ħaġa preparata għal pakett tal-enerġija. It-tieni punt fuq tax havens inti qed li hemm ċertu penalitajiet li ser jibdew minn rebija tal-2010 biex ġurisdizzjonijiet jibdew jikkooperaw iktar. Però l-lista ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx daqs se tkun zero ġifieri l penalitajiet se japplikaw għal ħadd. Taħseb li din hija xi ħaġa sodisfaċenti? Taħseb? li f-negozjati internazzjonali l-Kummissjoni għandha tintroduċi xi kriterji oħrajn fir rigward tal-evalwazzjoni ta' ġurisdizzjoni li ma tkunx qiegħda tikkopera u nintroduċi xi eh, rekwiżiti ġodda fir rigward ta' dawn it-territorju biex bekk ikonna eh, penalitajiet effettivi u mhux kollox miktub biss mhux kollox bil-miktub, grazzi. try to give Ser niprofa nirrispondi fil-qosor għaliex naf li għattaw min jixtieq jitkellem, għad fadal xi tliet gruppi oħrajn. Ta' nies li jixtiequ jitkellmu. Ir-rwol tal-politika ta' taxxa ovvjament qiegħda hemm biex tagħti xi orjentazzjoni għal xi politika ta' taxxa għandha impatt fuq uh, l-ekonomija kollha kemm hi bħal pereżempju t-taxxa fuq il-fossil fuels jew inkella l-steering function u jiena naqbel li hemm steering function ta' tassazzjoni fi eh, transazzjoni finanzjarja u għal stant jiena għalhekk qed li nemmen li taxxa fuq eh, transazzjonijiet eh, finanzjarji hija raġonevoli u mm, tista' tiġi aċċettata. Għandi ċertu dubbi, però mm, jien m'iniex personalment konvint u kontrija. il-kooperazzjoni amministrativa u t-neħja tal-kim big secrecy Sadwar din jiena ma nħoss li fil-kunsill ser ikonna xi diffikultajiet konkreti. Però ovvjament ser ikun hemm stati membri li mhux ser jgħidu iva mill-ewwel. Iġifiri, Għanna meta eh, prezentajna proposta tagħna għanna ridna nippreżentaw l-emendi ta' Savings Taxation Directive. Jiena ħadt nota ta' xi ħaġa li kienet tajt li dawk it-tlet pajjiżi li għandhom il-withholding tax u mhux il-savings tax directive Issuġġerejt li huma ikollhom eh, riżultati tal-evalwazzjoni tas-Savings Taxation Directive u wkoll l-emendi proposti u dawn nagħmluhom f'żewġ eh, eh, laqgħat tal-ekofin differenti u kien propju eh, biex ikonna xi ftit żmien biex eh, naraw ser jiġri u kien hemm iktar manuvri minn ċentru stati membri li kont proponejt dan. Però naħseb li issa fl-aħħar mill-aħħar ser nexxilna inneħħu għal kollox eh, l kif sejħed bank secrecy għaliex ma nistgħux inżommu moda u dan ser jiġi sostituit ma skambju ta' informazzjoni. Issa dwar is-summit ta' Copenhagen, il-tassazzjoni favur l-ambjent, Il-tassazzjoni fuq l-ambjent hija ġiet ġiet eżaminata u eżaminajna ħafna proposta ta' Franza u ta' Renju Unit biex naflikaw eh, rati ta' taxxa tal-VAT inqas fuq prodotti ħodor, prodotti favur l-ambjent. U pero kien hemm min argumenta li l-applikazzjoni tal-reduced VAT rate mhijiex l-iktar ħaġa effiċenti biex nipprovdu appoġġ fiskali għal prodotti favur l-ambjent. Però xi sussidji eh, diretti f'rigward rigward tat-taxxa jistgħu jkunu iktar effettivi fil-fema tiegħi dan huwa aċċettabbli. Però jiena favur li natu xi vantaġġ lil dawn il-prodotti favur l-ambjent Eh, kontrarju għal dawk tradizjonali li tradizjonali għandhom iktar konsum tal-enerġija u namlu dan permess ta' sussidji diretti jew inkella tax return jew rebate ta' taxxa jew inkella uh, rati tal-VAT imnaqsa kwalunkwe ħaġa li tkun iktar iktar aċċettabbli mill-Istati Membri. Dan din se tkun għażla tal-Kummissjoni din hija kwistjoni diffiċli ħafna u jiena nikkonsidra biss però bħala l-aħħar għażla jekk ma jkun hemmx iktar soluzzjonijiet. L-aħjar ħaġa tkun li nagħmlu estensjoni tal-ITS eh, u li it-tassazzjoni tal fuq l-enerġija tkun fuq livell globali u napplikaw il-border tax. Issa fir rigward tal-lista ta' tax havens jew inkella ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx? Id-domanda hija jekk dawk l-istati membri li ġeddew l-impenji tagħhom wara l-impenjaw ruħom, ikkommettew ruħom għal-2001-2010, għanna rridu namlu monitoraġġ ta' dan u jekk ma jkunx hemm l-ebda titjib għandhom jingħata istanzjonijiet. Dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu għom biex jirrispettaw l-impenji tagħhom. Grazzi ħafna tgħid il-President, għatfad l-na ħames minni saħrajn nġti li jixtiequ jitkellmu. Jiena ser nisma li tlet kelima kollha se iktar karti li l-Kummissarju għax għandu bżonn jikteb ħafna noti. Issa naddu għal Signor Silvi. Grazie ħafna, Sur Kummissarju tal-Paċenzja tiegħek. Grazie għax-xogħol tiegħek. Nixtieq nikkonferma dak li qal is-Sur Krint titilu effetti pożittivi fuq eh, xogħlijiet li kienu importanti fir-rigward tal kitring ġewwa Franza mm, kellu jkun hemm 3 biljun għal eh, persuni għal sottaxxa, però ma rajna l-ebda t-dilet fil rigward ta' ristoranti u dan is-settur. Id-domanda tiegħi allura hija jekk tistgħux taddu l-messaġġ lil min ser segwi wara fil-ħames li ġejjin ser ikonna niffaċċaw din is-sitwazzjoni li ġiet kreata mill-kriżi u din dan se jkun hemm ħafna deficit pubbliku anke jekk għandna regoli ġewwa l-Ewropa. U f'dan il-kuntest jiena nixtieq nara li hemm kompetizzjoni fir rigward ta' taxxa sa' ċertu punt, però mhux kompetizzjoni li hija waħda distruttiva. Jiena naħseb li min ser joħodlak posta fil-Komissjoni għandu jkun konxu ta' dan. Għaliex iċ-ċittadini Ewropej huma mitlufin fil-rigward tal-integrazzjoni Ewropea ma jistawx jifmu u ma tistax eh, id-daħal il-prixu ta' kompetizzjoni bejn in-nies. Ovvjament għandna bżonn ta' kompetizzjoni sa ċertu punt, però kifet ftit ilu il-kompetizzjoni għandha tkun dwar ir-rati, però ma nix bżonn ta' kompetizzjoni li ser timminna il- din, din ta' għaqda li, li supposti konna għanna bżon nibnu demokrazija Ewropea, però ma nistawx namlu dan jekk ma jkunx hemm ġustizzja f'dan il-qasam u wkoll ma jkunx hemm viżjoni komuni ta' dak li nixtiequ eh, f'rigward rigward tat-taxxa għall-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi. Is-Sur Kuċċa. Grazzi, Signora President, Komissarju, fil kontesta din il-kriżi rispost tal-Istati membri kien differenti min iddeċieda li jżid it-taxxi jew jintroduċi taxxi ġodda xi stati oħrajn iddeċidew li jeliminaw it-taxxa jew inaqsuha. X'inhi l-opinjoni tiegħek f'dan ir-rigward? dwar li ma stati taw l-aħjar rispons għal kriżi u f'dan il-kuntest naf li fuq l-agenda tal-G20 kien hemm il-proposta ta' għall-introduzzjoni ta' taxxa globali għal transazzjoni finanzjarja. X'inhi allura il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan? Grazzi. Mr. Clute. Mr. Clute? Ek joġbok. Grazzi, Sur Kavat. Għandi żewġ domandi għalik. E, Tarbin tax u il-Financial Transaction Tax hija xi ħaġa li ġab diskutejna llum. Il-Servizz e, Xjentifiku tal-Parlament Ġermaniż uh, ħareġ rapport l-interpretazzjoni tagħhom ta' Trattat ta' Lisbona kienet li din it-taxxa mhux tkun possibbli referenza għal artiklu 63 u 65 ta' Trattat ta' Lisbona dwar kif taħdem l-Unjoni Ewropea, jidher li din it-tip ta' tassazzjoni mhux se tkun iktar possibbli. Allura dan ser jala id-dibattitu fi rigward ta' Trattat ta' Lisbona, x'taħseb dwar dan taqbel ma' dan? Jew inkella din hija interpretazzjoni Ġermaniża ta' din is-sitwazzjoni. Mbagħad li rigward ta' direttiva tal-2008 tal-12 ta' frar l-interpretazzjoni ta' servizzi xjentifiċi għalu li ċertu pajizi mux ser jżommu dik it-tax, xiex pajizi se jżommu t-taxxa pero oħrajn mux ser ikunu possibli li jintroduċuha. U sissa twassal li dawk li għandhom din it-tip ta' taxxa ser ikunu eh, ippressati li jirtirawa. X'taħseb dwar dan? Is-Sinjura Beres. Grazie ħafna, Sinjura President, Komissarju. Inti kellek bidu daqxej diffiċli f'dan il-Parlament u naħseb li issa ser toħroġ minn dan il-mandat b'suċċess kbir. Ma nasib xe kux tipprova. Eh, nasib li kienet il-fatt li inti provajt tikseb meta mill-Kunsill li għadna daqshekk flimkien. Pero eh, ħedimna tajjeb ħafna flimkien bejn l-istituzzjonijiet u eh, għal għasan nishtiq nirringrazzjak eh, għax-xogħol li għamilt waqt dan il-perjodu leġislattiv jiena xtaqt insemmi żewġ punti. L-ewwel dwar il-rati tal-vatt imnaqsa. għut minna ħasbu li kien neċessarju li namlu estensjoni tal- ir naqsim tal-vat tal dan kien se jkun kontribut tajjeb ħafna bħal pereżempju meta inti kont tara servizzi eh, intensivi ta' tax-xogħol kellek raġun però naħseb li jinbdejt nibża li kien ser ikun hemm eh, impatt għaliex kien hemm xi tnaqqis fuq ir-rata tal-vat fuq il-catering. Dan kellu impatt kbir li ma kienx konformi ma dak li qalu l-esperti kien hemm ħafna nies jitkellmu dwar dan il-punt. Għal daqstan dak li nixtieq nkun naf huwa li jekk xi punti fuq ċertu punti ser ikun hemm xi assessjer tal-impatt fil-Kummissjoni li miss, il-Kummissjoni l-ġdidi, il-ġdida. Irridu naraw ir-realtà ta' rati tal-vat naqsa biex bekk namlu ċara ħafna li dan ikun utli meta nitkellmu dwar labor intensive services u ikun hemm kontribut biex nistimmilaw l-attività u ma nimminawx il-finanzi pubbliċi tal-Istati membri. Però meta fil-rigward tal-catering għana qed naraw tħul bax ritorn bax ħafna lill konsumatur u deficit fl-istati membri, pero dinja dinja xaġa li ma nix bżon bħalissa, ma tiqux bħalissa. Nixtiqu koll istaqsik dwar il-proposta li għamel wieħed mill-preċedissuri tiegħek li di kienet il-proposta il, il mis-sur Mario Monti li fizmin kem kemm kritiku per għal kem xorta toħad nistaw nejdu li għanna xri xaqta daw l xi ftit opportunità, hemm xi nies li qed jam jgħidu li jista' jkun hemm suq ħieles mingħajr ma jagħtwis detall lejn id-dettall u qed jinsew il-kompetizzjoni ġusta mbagħad hemm min qed jitħassib dwar dawk li jixtiequ harmonizzazzjoni ta' taxxa. Jiena nżgur li naf x'kienet taf x'kienet il-proposta, mhux se noqgħod nidħol fid-dettall bħalissa, però naħseb li jista' jkun hemm mod ta' kif nirnexxina eh, niksbuk progress. U nispera li l kummissjoni tkun tista' tibni xi tip ta' ta' prassi u ma tiġix din ħaġa ma tiġix blokkata minn ma tiġix blokkata x'taħseb minn mhix xolta dan il-Parlament, x'taħseb li għandu jagħmel dan il-Parlament din ir-rigward? Finalment, issa hemm biss il-qasam eh, tal-transazzjonijiet eh, finanzjarji Naħseb li staw taraw il vantaġġi ta' din it-tip ta' proposta, tistaw taraw li din hija oħda attrajenti, però qed naħseb jekk eh, għandek xi ideat dwar kif nistgħu nikkreaw l-infrastruttura għalija għaliex meta din ġiet diskussa fil-passat, din kienet waħda mill-ikbar problemi u nissoponi li din hija kwistjoni importanti u f'żewġ livelli għaliex din nista' niksbuha fl-Unjoni Ewropea f'ħdan l-Unjoni Ewropea għaliex għandna xi punti komuni, però mbagħad xiġri meta inti meta nistendu għal isfera internazzjonali. Ħsibt dwar dan Iva, jew le, Pero naħseb li dinja domanda importanti li għanna nistaqsu jekk biex naraw jekk din il-ħaġa ossi taħdem jew le. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda bir-rati mnaqsa tal-VAT fu rigward tal-catering uħut minnkom tkellmu dwar dan. Jiena nixtieq ngħidilkom li sam il-bidunet jiena appoġġajt l-estensjoni tal-rati tal-vat imnaqsin fuq eh, il-catering u servizzi tal ristoranti mhux għaliex biss di anki punt fil-kampanja elettorali tal-president eh, tal-ex-president Franċisek jekk eh, Minister Zbal kienet parti mill-kampanja tal-elezzjoni tiegħu. Però Għax jiena sempliċement sibt li ma kienx ġust li fi 11 il-stat membru dawn il-vatt, rati tal-vatt imnaqsin jistaw jisir, imnaqsa tista' sir, però fil-bqija le ma tistax issir. Allura kienet ikunem, kien ser ikunem xi tip ta' diskriminazzjoni għal ma stati membri oħrajn. Da ma kienx aċċettabbli, di kienet ir-raġuni. Meta jiena bdejt il-mandat tiegħi, fi 11 il-pajis dan kien possibli li jisir li jkun hemm rati ta' vat imnaqsa, pero fl-oħrajn lef, 16 il-pajis lew jena rrit li jkun kull l-istati membri kolla jkunu fuq l-istess da' daqstant għalhekk jien appoġġajtu dan. Messaġġ il-minser jisegwini, min se jħod li posti fil-Kummissjoni. Il-missjoni tal-integrazzjoni Ewropea. X'inhi? Fi żmien ta' Trattat ta' Roma, il-missjoni kienet li niprevjenu t-tielet gwerra dinija u fuq medda twila ta' żmien li nwaffqu id-diviżjoni tal-gwerra birda ġewwa l-Ewropa. Dik kienet il-missjoni dak iż-żmien fi żmien ta' Trattat ta' Ruma. Però issa m'għandniex l-ebda teddida ta' dak it-tip, m'hemmx diviżjoni fl-Ewropa memx, mem lebda portira tal-ħadit, memx iktar problemi ta' dan it-tip, pero Hemm missjoni, hemm missjoni xorta waħda li niprovdu eh, ħajja ħjar, iktar sigurtà, iktar solidarjetà għal madwar 500 miljun ċittadin Ewropew. U biex inkunu sostenibli. Din għal missjoni storika li għanna. U għallura din il-politika trid taħdem favur ta' din il-missjoni. Dawn huma il-miri globali u l-istrateġiji ċentrali u il-miri konkreti biex niksbu dawn l-istrateġiji. Din hija l-missjoni li għandna. Dan huwa r wol ta' politika tat-taxxa. U din il-persuna għanda taraħ dan u tara li din il-proposta ser vera eh, twassal għal din il-missjoni b'suċċess. il-kompetizzjoni ta' taxxa mhijiex ġusta. U sessjoni ta' li, miex mhijiex ġusta ma tistax tiġi approvata. Iva hemm modi differenti kif il-gvernijiet pruvaw jittrattaw din il-kriżi permezz ta' ċertu miżuri ta' taxxa, pruvaw jiddaħlu ta' xi ġodda, jnaqsu t-taxxi, jagħmlu rati differenti. M'hemmx riċetta waħda għaliex fċertu pajjiżi l-affarijiet għadmu differenti. Per eżempju, ċertu pajjiżi introduċew il-flat flat tax system. Meta saqsewni x'taħsbu naħseb dwar din jena qed li din miex kompetenza tal-Unjoni Ewropea, mhijiex kompetenza tal-komunità. Ma stajtx ngħid jekk din jekk hijiex tajba, però jekk fl-arm l-art tkun tajba, iva, l-ura ħna naċċettawa. Xi stati membri introduċewa mod partikolari dawk ġodda eh, introduċewa, oħrajn wafquha, però għemmin min istat jerġa' jikkonsidra li jerġa' jdaħħala din il-flat tax system. Jiddependi ħafna fuq ħafna fatturi u fuq l-istat tal-budget. Jekk budget għandu bżon ta' iktar revenue, allura dan ma jistax inaqqas it-taxxi għaliex kif diġa qed qabel ser jinkoraġġixxi li l-persuni li jħalsu t-taxxa biex jħalsu t-taxxa li raġonevoli, però mhux immedjatament wara sentejn tlieta. U allura it tnaqis tad deficit tal-budget jista' jkun urġenti jew le u jekk ikun ma jkunx allura da ma nistgħux nappravawh. Aħna nitkellmu dwar taxxa globali. Il-Kummissjoni manda lebda opinjoni dwar dan xi kummissjoni xi kummissarji taw opinjonijiet personali u qalu li hija raġonevoli u li tista' tiġi eh, eżaminata u elaborata naħseb li irridu naħsbu dwarha. Però jekk il-Financial Transaction Tax għandha tiġi introdotta, din l-ewwel għandha tkun fuq livell komunitarju. Pero da ma jkunx biżejjed, għaliex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar titqiegħed fuq livell globali. Però naħseb din hija xi ħaġa diffiċli. tkellim diġa dwar is-servizzi ta' ristoranti, issa ser ngħaddi għall assisjar tal-impatt. Iva, naħseb li wara ċertu żmien il-Kummissjoni għandha tipprepara assessjar tal-impatt fuq l-esperjenzi fil-rigward tal-rati tal-vat timnaqsa fuq servizzi lokali u naraw jekk jiex neċessarja jew le fl-2008 jew l-2009 kien hemm pressjoni għaliex jekk ma rnexxinx nsibu eh, soluzzjoni ta' kompromess u ma nagħmluhiex permanenti, allura 18 il-pajjiż ser ikollhom imorru lura għal rati tal-vat standard u din kienet tkun katastrofi, kienet tkun dizastru. Għalla stant aħna ma kiena namlu, ma stajna namlu xieħli namlu tibdiliet id-direzzjoni, frikwet id-direzzjoni. Nirrispondi għall aħħar domanda tiegħek. Le, ir-risposta hija le. Jiena ninsisti fuq livell globali. Jiena mandiċ eh, lebda opinjoni dwar dan għax ma nafx mandiċ bżiet informazzjoni biex nifforma opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna tit il-President. Grazzi Kummissarju. Grazzi tajtna bosta informazzjoni għandek għarfien tajab ħafna ta' suġġetti tiegħek. Skużani li zammejnik sekk, Grazzi ta' li domt nofsija zejda. U nafżgur li il-kollegi kolleġ ta' ulek kull suċess b'mod partikolari dawk li kienu għawek fl-ħar mandat għaliex spiss aħna konna qed naqblu miegħek dawn il-kwistjonijiet ta' taxxa u nixtieq issa infakkar li fit tatax ta' xar hemm laqa ġewwa Strasburgu fid-disa. Il-Kummissarju jgħid li nishtiq nirringrazzja eh, lilkom il-kol tal-appoġġ kollu li tajtuni f'dawn l-aħħar eh, ħames snin għamiltu li xogħli ħafna iktar faċli dejjem stajt norbot fuq l-appoġġ tagħkom tal ekom nixtieq nirringrazzja l Sinra Beres il person ta' l-ekon għalix enitni ħafna u wkoll lil chair prezenti l-ekon dejjem kien fidejn tajba meta kien immexxi minn nisa. Hmm.